reġjun, reġjun fejn hemm in-natura u l-bnedmin jgħixu f'armonija. Grazzi tal-li li nitkellem. So, now colleagues. Issa kollegi ser nandu għal punt limes fil aġenda tagħna rapport tas Sinjura Rafti, is-servizz universali u n-numru tal-emerġenza wieħed wieħed tnejn. Se nagħdi l-kelma lis-Sinjura Silvana Rafti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω πόσα λεπτά. Έχω πόσα λεπτά. Και μαντιχήν, εζατταμέντ. Δικιά μισοστιά τι għaj. Forsi diġa tlift xi sekondi biex taqsejtek madana kollu jiena ħanibda mbagħad inti sur President waqqafni. Il-President wieġeb għandek erba' minuti minn issa. Sewa wis, eh, eżis kollegi. Il- rapport li għanna għawnek huwa dwar il-numru Ewropew ta' emerġenza 112 u s-servizz universali. Il-numru 112 huwa utli ferm iżda minkejja l-utilità tiegħu ftit nies jafu bih. Dan skont l-informazzjoni tal-2011 mill-Eurobarometru aħna l-kol nafu li 27% ta' ċittadini Ewropej jistaw jamlu dan jafsu dan in-numru u jafu l-użu tiegħu x'inhu din għandha tkun il-mira tagħna illi sal-2020 nollu il-perċentwal illi jistaw jagħmlu l-kollegament ta' dan in-numru l użu xiraq tiegħu għal 80% iżda neħtieġu nagħmlu xogħol ieħor qabel dan. L-ewwel nett hemm tliet affarijiet li rridu nagħmlu. Informazzjoni. L-ewwel qabel kollox, informazzjoni tista' tingħata fl-iskejjel iżda wkoll permezz tax-xandir. Nistaw nużaw ukoll il-punt ta' tħul ta' turisti flibli. Dan il-numru għanna namlu reklamar tijaw fil-portijiet, fil istazzjoni tal-ferrovija u neħtiġu koll kollaborazzjoni aħjar bejn l-istati membri. Koll nafu l-importanza li ċittadin Ewropew speċjalment issa fis-sajf żmien il-btajjel kemm importanti li ċittadin Ewropew jaf illi permezz tan-numru wieħed wieħed jista' jsolvi l-problemi kollha tiegħu f'kwalunkwe stat membru tal-Unjoni Ewropea f'kwalunkwe lingwa permezz tat-telefon. Huwa importanti wkoll illi narfu eżattament fejn qiegħda il-persuna illi qiegħda ċempel. Irridu nifmu identifikaw eżattament il-post, naraw eżattament fejn qiegħda u hawnhekk għandna bżonn ta' teknoloġija illi iva għandha rwol fundamentali, hawnhekk norbtuha wkoll mas-servizz universali. X'inhu eżattament dan? Iċ-ċittadini li qegħdin jisimgħuna dan irridu jkunu jafuha is-servizz universali u għaqda ta' servizzi ta' kwalità ola illi tista' tingħata lil dawn is-servizzi mogħtija għal servizz baxx mingħajr ma tolqot lill-kompetizzjoni. Dan insibuh fid-direttiva illi hemm tal-2002 u li sarit il reviżjoni fl-2008. Nafu illi f'Mejju skada wkoll iż-żmien disponibbli lill-Istati membri biex jilqgħu din id-direttiva. Għaldastant issa għanna iż-żmien tal-evalwazzjoni pass ta' sew importanti qabel ngħaddu għal fażi li jmiss. Għala qiegħda nsemmi dan, illa għaliex qegħdin nitkellmu dwar problema fi żmien delikat għal ekonomija tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Istati Membri. Tajjeb nisħu illi dan is-servizz għalija mhuwiex l-uniku mezz ta' kif natu dan is-servizz u niprovduh lil kulħadd. Dan u servizz illi nistgħu noffru bi prezz iktar baxx mingħajr wisq xkiel hemm dawn iż-żewġ elementi li nikkonsidraw iva l-aġenda diġitali u l-miri tagħha iva huma importanti iżda nafu illi fil-bicċa l-kbira u dan nara fil-bicċa kbira tat territorju Ewropew dan is-servizz jintuża biss għal 50% tal-każijiet għall-astant, sur President jiena nemmen illi għandu jkun hemm ukoll numru ta' inċentivi fis-settur privat dan anki permezz ta' finanzjar minnaħa tal-Istat kif ukoll minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. Issa u kosta kelli ma nixtiequ jitkellmu l-ewwel nisa ħanaqdu għas-Sinjura Bażescu. Grazzi, Sur President. Riforma ta' suq uniku għandha tiġi finalizzata billi nassiguraw li jkun hemm aċċess għall komunikazzjoni għal ċittadini Ewropej kollha. Jiena naħseb li dan ir-rapport jagħti soluzzjonijiet għal din il-problema. Naħseb li b'dan il-mod għandna nistgħu nippromuovu inklużjoni soċjali u iktar investiment. Għandha stant implementazzjoni tajba ta' direttiva ta' servizzi universali hija eh, il-ċavetta biex ikollna eh, su uniku komplut. dan il-numru 1-1-2 u ferm importanti għall-Unjoni Ewropea u għasaj li la kampanja ta' arfin għal-ċittadini u għawkoll importanti li l-istituzzjonijiet li huma responsabbli li maneġaw situazzjonijiet ta' emerġenza f'post ta' stati membri eh, jikunu inkoraġġuti li jikkooperaw. Jien l wkoll l-inizjattiva li nżaw it-tradutturi għal dawn is-servizzi kif ukoll l-introduzzjoni ta' sistema li insibu fejnu eh, min qed iċempel għaliex f'każijiet ta' emerġenza kull minuta tot. Grazzi ħafna, is-Sur Harber jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Pala ċer tal-Komitatu u koll li xedu ta' Sinjor Rapti, nishtiq nirringrazzja mod partikolari tal-li ah, għamlet rapport ferm bilanċjat u ferm importanti li wasal faqtu u kol biex firgwar ta' revizjoni ta' mill-Komissjoni jina nilqa li s Malstorm għawnek u naf li fl b mod partikolari ma' din eh, jamlu l-Broadmes kem jkun pal messi fatma pajizi oħrajn. La prosta ta' Sinjor Rapti u għed tajab ħafna fejn qalet li dispozizjoni ta' servizzi universali palissa eh, miex aġġornata u jina nafa li xien naħdem fuqa fl-1999 u dak iż-żmien kien eh, iż-żmien meta il-mobiles kienu fil-bidunet u eh, issa iċ-ċittadini Ewropej eh, għandhom fuq medja aktar minn ċellulari wieħed minn mobile phone wieħed kull wieħed. Għal daqstant is-sitwazzjoni nbidlet u rridu nirranġaw ukoll is-sitwazzjoni eh, mod ġenerali. Issa jidħol iktar broadband u għandna wkoll ħafna programmi l-gvernijiet impenjaw ruhom ukoll li jibdew dawn il-programmi ta' broadband. Irridu nassiguraw li dawn isiru wkoll iżda rridu nassiguraw ukoll il-prinċipji ewlenin tas-servizzi universali mod partikolari għal nies zvantagġati jew inkella li għandhom um, disabilitajiet ikollhom possibilità li jużaw dawn, is-servizzi u għal daqstant il kundizzjonijiet uh, eh, legali għandhom jiġu sforzati. Grazzi. Grazzi Sur Harbor. U issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis sinjura Rojtova. Grazzi President. Musser noqgħod nirreperti dak li qalu dawk ta' qabli eh, il-problema tal-numru ta' emerġenza hija li huwa magħruf biss minn 26% tal-ċittadini Ewropej għal dan stant eh, eh, iktar għarfin li tkun fidejn l-Istati Membri u l-Kommissjoni l-lokalizzazzjoni ta' minna tiċempi għandha titjieb jekk aħna jridu nsalvaw iktar ħajjiet jiena wkoll nappoġġa l-idea tal-sistema eh, ta' wieħed wieħed tnejn li Eh, tagħti servizzi ta' telekom f'każijiet ta' diżastri naturali, eċetera. Ukoll eh, eh, nappoġġa il-fatt li dawn ikunu dan is-servizzi jiġu ntużat ukoll minn dizabli. L-istat nilqa il-fatt li l-Kummissjoni trid tferrex iktar il-broadband fost il ċittadini Ewropej u post partikolak li jxu barra m'ċittadini ċittadini l-kbar. Grazzi ħafna u issa nishtiqna dil-kelma lis signora Figueiredo. Signor President, Eh, também considera importante este debate. Eh, sabemos. Tita sessu, President, dan id-dibattitu aħna nafu li Is-servizzi universali bħal dan li qed nitkellmu fuq huma ferm importanti, speċjalment dan is-servizz tal-112 wa servizzi li jrid jinfirex u llum il-ġurnata nqas 30% tal-popolazzjoni jafu biss b'dan in-numru ta' emerġenza u din hija turija kemm hu meħtieġ li jkollna kampanji ta' informazzjoni u nduru lejn il-mezzi kollha possibbli nistgħu nimmaġinaw l-internet, ir-radju, il broadband però xi ħaġa nix inżit ngħid li nixtieq inwissi li dan m'għandux jiġi użat biex iqajjem iktar esklużjoni soċjali. Aħna rridu fil-fatt narfu madwar 100.000 persuna li qiegħda teħx taħt il-marka tal-faqar, taħt linja tal-faqar, u għandhom diffikultajiet għalla biex ikollhom aċċess għat-teknoloġiji, ġifri importanti li nżemmu f'moħħna li jkollna miżuri u kwistjon eh, miżuri prattiċi li jagħtu l dawn il-persuni aċċess. Kulħadd irid ikollu l-istess possibiltajiet. Ma rridx il-fatt li wieħed ma jkollux flus flus jimpedixxi lil ċittadini biex ma jkollhomx aċċess għas servizzi universali anki bħal dan qed insemmu llum in-numru ta' emerġenza wieħed wieħed tnejn. Grazzi. Grazzi kollegi. President, nixtieq nappoġġa l appoġġ tar-rapport tas-Sinjura Ratti li Eh, tratta eh, l-servizzi universali u numru ta' emerġenza u jitwet nejn biktar effiċenza jridu namlu dan il-servizzi ktar attessabli fl-Unjoni Ewropea kollha u wkoll jridu nassiguraw li jekk meħtieġ wieħed ikun jista' jsib eżattament minn fejn qiegħda ssir eh, telefonata u biex bekk il min kun qed iċempel jingħata immedjatament kura medika u wkoll fl-istess ħin irridu nifukaw li kif fuq il-prevenzjoni tal-abbuż ta', ta, ta din il-linja tat telefon pal per eżempju ċajt, etc. biex bekk ma naslux situazzjoni fejn eh, nies li kuna din jaħdmu taħt stress eh, jispicċa jkun hemm xi ħadd li mbagħad jkun hemm li jabbuża minn dan in-numru tat-telefon. U joqgħod jagħmel pereżempju ċajt u allarmi għal xejn. Irridu nafru dan is-servizz ħafna lingwi minħabba li n-nies din eh, jivvjaġġaw fl-Ewropa kollha mhux dejjem jistgħu jitkellmu lingwa tal-post, eh, iżda l-inqas jkunu disponibbli eh, il-lingwi ewlenin Ewropej. Irridu wkoll nofru aċċess mediku. Grazzi Sur Kelly, kjoġbok. Grazzi President, jiena nixtieq ngħid kentejn dwar dan id-dibattitu Dan id-dibattitu huwa ferm importanti u interessanti għaċ-ċittadini. Ħafna xogħol tajjeb li nagħmlu ma jiġix trasmess lejn iċ-ċittadini. Huwa faċli li tagħmel pubbliċità negattiva fl-istati membri, fl-istampa, eċetra, iżda aħna nagħmlu ħafna xogħol importanti eh, li mhux dejjem in-nies ikun jafu bih. Iżda per eżempju, 26% biss jafu b'din il-faċilità u għalfejn daqshekk ftit nies jafu b'din il-faċilità. It-tort ta' minnu. Dan huwa numru ta' telefon ferm importanti għal ċittadini mhux biss għan disabilità għaliex jista' jagħti valur miżju taċ-ċittadini. Għalda stant nagħmlu l-isforz tagħna biex naddulam dan il-messaġġ liċ-ċittadini biex ikunu jistgħu jaraw il-lat pożittiv tal-Unjoni Ewropea li sfortunatament tintesa. Grazzi. Mr. Kelly. Grazzi, Sur Kelly. U issa ser nitlob li l-Kummissarju Malstorm x'taħseb il-Kummissjoni dwar il-numru universali wieħed wieħed tnejn. Il-Kummissjoni taħseb li dan huwa numru tajjeb ħafna. Membri, fisam il kummissjoni Sur Cruz nixtieq nifraħ li sinjur Rabti għax-xogħol li għamlet u wkoll għax-xogħol li għamlu imko u envi fuq dan ir-rapport dwar servizzi universali jiena grata li l-Kummissjoni u l-Parlament qegħdin fuq eh, eh, għandhom l-istess ideat fuq xandu jkun il rwol tas-servizzi universali biex nil-qulan ewlieni tal-broadband eh, din hija safety net biex nassiguraw li ċittadini ma jiġux imxakla jipparteċipaw fis-soċjetà minħabba nuqqas ta' servizzi tat-telecoms is-servizzi universali mjomx l-unika mezz però u lanqas il-broadband biex nilħu l-għanijiet kolla. E, iżda għandhom ikollhom il-log tagħhom fil-foslat istrumenti li ma disponabli għalina. Minħabba li ispejjeż gbar li hemm biex nassiguraw li jkun hemm broadband fl-Ewropa kollha, idu nassiguraw li l-pis tal-obbligi legali ma jaqgħux e, inġustament fuq l-industrija tat-telekom jew inkella jaslu biex ikun hemm iktar prezzijiet għalin għal ċittadini regoli reveduti ta' telekom għandhom ikunu koerenti fl-Unjoni Ewropea kollha wkoll iridu nieħdu konsiderazzjoni l-kundizzjoni eh, u wkoll l-impatt potenzjali tal-industrija fuq il-konsumaturi l-Kommissjoni wkoll trid toħroġ komunikat kif eh, referejna fuq ir-rwol ta' servizzi universali fl-ambjent ta' broadband wara l-konsultazzjoni pubblika is-sena l-oħra. Aħna wkoll u rejna rida tagħna biex ngħinu lill-Istati membri fil-proċess ta' implementazzjoni u niprovdu eh, linji gwida fuq dawn is-servizzi kif intalaq fir-rapport. Aħna bħalissa qegħdin niddiskutu mal-Istati Membri u mal-Industrija fuq il-kontenut ta' dawn din il-gwida u wkoll uh, uh, ser Ovvjament dan il-numru offra iktar uh, aċċess għal-ċittadini għal um, għas-servizzi ta' emerġenza daw koll irridu nuru li hemm iktar aċċess għal servizzi eh, tal-wieħed wieħed tnejn u bħal pereżempju l-lokazzjoni eh, ta' minn fejn jkun qed iċempel il-persuna. Hemm ukoll bżonn ta' standardizzazzjoni u wkoll iktar teknoloġija avvanzati aħna rridu nikkonsidraw li rapport tal-Parlament biex natu e- e- iktar indikaturi għas servizzi ta' emerġenza jista' jkunu pass il qudiem biex inkunu nistgħu natu iktar standards komuni infurzati. Il-Kummissjoni temmen li n-numru wieħed wieħed ma jistax ikun effettiv jekk aħna ma jekk n-nies ma jkunux jafu li il-numru 1 jista' jgħinhom u jipproteġuhom fl-Unjoni Ewropea kollha. Daqstant eh, il-Kummissjoni ser tħeġġeġ li jsir eh, iktar għarfien fost ċittadini. Is-sistema tal-1 dependi ħafna korporazzjoni tal-Istati membri, il-Kummissjoni qed tagħmel skambju ta' esperti u l-aħjar prassi fuq dan il-numru ta' emerġenza mod partikolari fil-implementazzjoni tal-numru eh, 1-2 u koll aċċess fil-emerġenza fostom l-istandardizzazzjoni. Jina sta' nissigurakom onorevoli membri l-Kommissjoni se tkompli koopera fil-qrib ma' l-Istati membri biex tassigura li jkun hemm eh, prestazzjoni eh, tajba ta' sistemi tal-1-2 u koll tkompli mal-bidliet li qed isiru fit-teknoloġija. Grazzi. Grazzi Kommissarju għandaqstant dibattitu fuq il-numru ta' emerġenza 112 u għamalu. Un nistaw naddu għal punt li jmiss il-rapport eh, ta' Sinjura Maria Corazza Belt fuq suq tal